Il-President. Eh, buon pomeriggio a tutti, la seduta è ripresa. Il-wara nofsinhar it-tajjeb, is-seduta tissokta il-minuta tal il-minuti ta' seduta tal-bieraħ disponibbli, għandkom xi kummenti. Le, ma jidhirx li għal każ minn mela allura l-minuti nqisuhom bħala adottati. Fuq l agenda l-lum għandna eh, diskussjoni konġunta dwar eh, is-semestru Ewropew. Ir-rapporter hija Sinjura Eliza Ferreira. Naddu l kelma lill-Onorevoli Schwab. Prego. Ich bin offenbar genauso überrascht davon, dass ich als... Äh, Herr Kirchburg.